nirringrazzjakom tal-li tajtuni ċans biex nindirizzakom intom li ġejtu eletti brot demokratiku ċittadini jiena press li wkoll kon deputat Ewropew ma ntkomx għalfejn tipperswaduni bl-importanza tal-Parlament Ewropew ukoll biex ikun hemm dialogu ma' ċittadini u jiġu rispettati r-regoli tal-Unjoni Ewropea. Jekk inniġi konfermat bħala Viċi President tal-Kommissjoni, naħse naħdem kooperazzjoni sħiħa mal-Parlament Ewropew biex dejjem insaħħu l-inizjattiva politika u anki l-leġittimità tal-proposti tagħna. Responsabiltajiet ovvjament huwa l-euro u dialogu soċjali. Dawn il-temi, dawn is-suġġetti huma dawn il-linji ta' politika ġifiri it-kabir tal-zona tal-Euro, tal-Euro, naraw li kunem iktar xol, nikordinaw il-politika ekonomika biex il-ċittadini kollha jkunu jistgħu jibbenefikaw u ikunem iktar involviment fid-diritt ta' ġizjonijiet mill-imsieħba soċjali. Mem, onorevoli membri, jiena twilit u għext wara il-purtira tal-ħadit għal 50 sena l latvija ma kellix dritt kumpart mill-Europa, laqqas kellna dritti demokratiċi u libertajiet. 25 sena ilu il-purtira tal-ħadit sfasċat fi xej u ovvjament il-kontinent tagħna nbidel lejn il-paċi u t-tibdil demokratiku Il-pajzi pal-Latvija, meta s-sieħbet ma l-Unjoni Ewropea, ovvjament, il-tibdil soċjali, ekonomiku, demokratiku kien importanti għalhekk jiena nemmen fil-seta tal-ideja tal-Ewropa, ġifieri l-valuri Ewropej ta' demokrazija, il-suq soċjali u anki l-opportunitajiet indaqs għal kulħadd. Imma flimkien biss nistgħu niffaċċjaw l-isfidi tad-dinja li qed titbiddel l-globalizzazzjoni, il-fatt li popolazzjoni tixxieħ u anki t-tibdil tal-klima. Jiena kont Prim Ministru tal-Latvija tliet gvernijiet minn Marzu tal-2009 sa jannar ta' din is-sena. U kont sirt kap tal-Istat meta kon qegħdin niffaċċjaw fl-Unjoni l-gbar kriżi ekonomika. Għalhekk l-ideja hija li konna tkabbir ekonomiku iktar xogħol u pala riżultat ta' dawn ir-riformi strutturali l-Latvja ħarġet minn din il-kriżi soċjali u ekonomika u hija waħda mill-iktar ekonomiji fl-Ewropa li qed tikber pass maġġel. Fatturi jinkludu ovvjament l istimulus ekonomiku tal-użu accelerat tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u koll iġifiri li aħna rnexxilna noħolġu noħolqu safety network biex, biex naraw kif nidġildu kontra din il-kriżi. Aħna u koll għanna il-kriterji ta' Maastricht. Dawn il-proċessi kollha kieku ma jkennix dialogu mal-imsieħba u stakeholders oħra ma kienx ikun possibbli kieku aħna dan ma minniex ma dawn l-imsieħba kollha. Meta konna din nippreparaw għall-adozzjoni tal-Euro matul il-kriżi u rajna li jiddejjem fdajna f'dan il-proġett Ewropew anki fil-Euro meta kien hemm min qiegħed jgħid bil-kontra. Jiena kont membru tal-Parlament Ewropew, membru tal-Parlament tal-Latvja, Ministru tal-Finanzi tal-Latvja u anki ekonomista prinċipali tal-Bank tal-Latvja. Għandi ħafna esperjenza kif din l-ekspertiż tiegħi nista' ukoll nuża għal mod il-qudiem fl-Unjoni Ewropea naraw iġifiri li rridu aħna niffaċċjaw dawn il-sfidi tal-EMU u naraw li l-Euro tkun stabli. Rridu naħdmu li ikonna politika fiskali u ekonomika jikunu jaqblu u anki il- nkunu jaqblu mal-linji ta' politika tas-suq. Jekk niġi approvat, jina qed nara li jiġifieri jkun hemm l-inklużjoni li nkunu iktar ġusti l-Europa irnexxiela tikkonfronta l-ar kriżi fis-istorja tagħha u iżżomm il-munita tagħha imma l-irkupru huwa fraġli u mhuwiex ibbilanċjat għanna iġifiri l-Unjoni Ewropea li qed tikber brata annwali medja ta' 1.5% dan huwa perċentwal inqas meta wet qabel mal-10 snin ta' qabel il-kriżi Dawn ovvjament dan għandu impatt fuq is-soċjetà tagħna. Il-qatt ukoll għadu iktar minn 11% u il-qatt fost iż-żgħażagħ huwa 20%, 16% tal-Ewropej bejn l ta' 15 u 29 sena la għandhom xogħol u laqas għandhom edukazzjoni jew taħriġ. Jiġifieri l-Ewropa issa tilfe ġenerazzjoni. U il-problemi ma kienux bħal tas-solt, soltu dan mħabba l-istrutturi ekonomiċi u djufijiet tagħhom hemm bżonn li nindirizzaw dawn id-djufijiet. Qegħdin aħna niġu konfrontati bil-riskju ta' popolazzjoni li qed tixji dejn oli u inflazzjoni baxxa fl-Ewropa li dejjem se ġib dan il-nuqqa se ġib ma se jkun hawn tkabbir biżejjed u stagnazzjoni. Staġnar, anzi skużawni. Hemm bżonn irridu naraw xi se tkun id-domanda u l-provvista fuq livell nazzjonali fuq livell Ewropew, l-investiment, it-tkabbir u x-xogħol flimkien Ovvjament il-Kummissjoni tittara kif tara mill-klim ta' diħal fatti li l-pakket tal-investiment ta' 300 eh, biljun ta' eh, euro u kol ġifiri fil-3 li ġejjin l-investiment pubbliku privat pala viċi president um, għal dan il-portfolju rrit naraw li kun investiment biex ikonna tkabbir ekonomiku sostenibli u noħolqu iktar postijiet ta' xogħol fl-Ewropa. Dan ukoll japplikar nistgħu applikaw ħal fondi Ewropej il-fondi strutturali, pal per eżempju l-inizjattivi tal jud Garanti fl-imkien mal-fondi tal-Unjoni, jridu jimplementati b'mod malaj ħafna u mod effettiv. Il-krizi oridna x'inhuma djufijiet ukoll fil affa istituzzjonali tal-Ewropa matul dawn il-snin tiħdu ħafna miżuri biex nindirizzaw dawn id-djufijiet. Governanza fiskali, ekonomika, il-Crisis Management Framework u koll l-autoritajiet ta' supervizjoni finanzjarja dan ovvjament u kol bil-flimkien ma l-eksante il-koordinament ma linji ta' politika nazjonali. Kienem u kol dawk nejdulom firewalls dawn is-snin. L-Unjoni Bankarja, per eżempju, hija di kondizjoni prealabli tant essenzjali biex kunem iktar tkabbir il-djufijiet li nsibu fil-budgets u l-bilanċi tal-banek, ovvjament, huwa importanti hawnhekk il-fatt li il-banek jikunu issa bżonn li jippumpjaw il-flus l-ekonomija reali. Li jemju tal-lum rral eh, rridu nirrenduha iktar koeziva, kompetittiva u anki li tinklud tkun inklusiva soċjalment. Mridu nsemmu il-semestru Ewropew li għandu jiżgura il-linji ta' politika konsistenti fl-Unjoni kollha. il ir-riformi strutturali, rridu u koll natukas dimensjoni ta' xol u soċjali. Per eżempju, rridu nużaw mod kompletament l skorborg tal-xol u anki l-indikaturi soċjali. Irridu napplikaw l-flessibilità li teżisti diġa fil-pat ta' stabilità. Imma, dan irridu nagħmluh mod li jkun trasparenti u l-istess sabiex kull stat membru jiġi trattat bl-istess mod. Id-dialogu ekonomiku irid jintuża tajjeb biex niddiskutu kwistjonijiet ta' governanza ekonomika. Miżuri kbar ittieħdu f'dan l-aħħar snin biex insaħħu il-żona tal-Euro, mhux biss il-patt ta' stabilità u ta' tkabbir imma six-pack u anki il-liġi ta' tupek jekk niġi approvat minn din il-Kamra, nkun qed naħdem mal-Kummissarji eh, nominati Moscovici u Tyson biex dawn l-istrumenti kollha naraw li jaħdmu sajjeb. L-istabilità, kredibilità għal-qafastana jiena eh, u kol, ovvjament, għanti u demajnija l-implikazzjoni soċjali u ta' xol eh, tal linji ta' politika tana. Irridu u kol naraw kif intejbu l-implementazzjoni tal-CSRs il-benefiċċji kol tal-tkabbir ekonomiku bżonn li l-Ewropej verament ikunu jistgħu jibbenefikaw minnu il-linji ta' politikana rridu permezz tagħhom innaqsu in-nuqqas ta' gwaljanza u l-faqar. Irridu riżultati verament li l-ħajja tal-bniedem jirrenduha aħjar. Onorevoli membri, il-vizjoni globali u l-alternattivi tal-EMU fil-medda asira qasira eh, medja u twila ta' żmien insibuhom fil-blueprint for a deep and genuine EMU. U dan se jikun il-bażi tax-xogħol li rridu nagħmlu. Huwa importanti li l-Unjoni Ewropea tkompli tiżvolġi tevolvi flimkien, iġifiri 28 stat membru kollha flimkien il-żona tal juro għandha tibqa' miftuħa għal eh, membri ġodda, ovvjament, jekk jiġu rispettati il-kriterji ta' Maastricht. Għalhekk eh, jiena verament huwa ta' sodisfazzjoni li ngħid li Litwania se ssir it satax il-membru ta' żona tal juro fit-tliet li ġejjin, fi żmien tliet xhur. Kif qed tevolvi l-Unjoni rridu naraw ukoll niflu il-metodu tal-komunità irridu naraw xinu ma l-alternattivi, naraw ukoll hekk hemm bżonn u prospetti biex jiġi emendat it-trattat. Onorevoli membri, jekk jien ġini konfermat bħala viċi president, mandat tiegħi jinvolvi li konna iktar għajnuna għal dawk il-pajjiżi li jkunu qed jiffaċċjaw xi difkultajiet. Jiena naqbel mal-President elect Juncker li fil-futur kull program ta' għajnuna ta' riforma irrit jad jaddi minn assessment ta' sostenibilità fiskali ma' wkoll wieħed soċjali. Jiena nispera li ma jkun hemm lebda stat membru li kollu jmur għal programm bħal dan għat iktar. Imma ovvjament il-format ta' trojka u koll irridu naraw li dan ikun mod li jaqbel ma dan kollu. Onorevoli membri, jekk niġa provat il-pozizjoni tiegħi bħala viċi President tal-Jura u dialogu soċjali dan se jkun il-mandat tiegħi. Iż-żewġ temi huma importanti. Il- Iż-żewġ naħat tal-monita u tal-euro, ġifili finanzjarja u soċjali, jridu jiġu żviluppati b'mod l-istess għall-integrazzjoni Ewropea dialogu soċjali dejjem kien importanti f'dan il-modell soċjali ekonomiku tal-Ewropa. Hemm bżonn li jkollna dialogu tajjeb mal-imsieħba soċjali u rridu nifukaw fuq is-sustanza. Dialogu soċjali huwa essenzjali għal iktar riformi biex dawn ikunu sostenibli u effettivi. Huwa element ċentrali ħafna ta' dimensjoni soċjali tal-IMU. Jiena naħdem ukoll mal-Kummissarju tax-xogħol tal-affarijiet soċjali, tal-kompetenzi u ta' mobilità biex naraw li ikonna verament dan id-dialogu mal-imsieba soċjali fuq livell nazzjonali u anki fuq livell tal-Unjoni. Ir-rwol tal-Viċi Prezent għal Jura u Dialgu Soċjali u l-espressjoni ta' l-ambizzjoni tal-President elett f'dan l-affarijiet soċjali u ekonomiċi biex ikonna verament dialogu soċjali tajjeb Dan ma jistax jisir minn il-Parlament Ewropew, għalhekk jiena ndur lejkom u ngħid li se nittama li tejnuni biex din l-aġenda soċjali u ekonomika tal